u li jisiru prioritajiet. U għanna namlu hekk permezz taħtiġijiet obbligatorji u mhux niddependu fuq aspetti fakultattivi. Grazzi ħafna lis sur Taylor. Fal grupp ECR għanna s-sur Van Dalen għandu minuta.